Dear colleagues, um, Eżis kollegi, naħseb li l-kol intom edin tisimaw l-aħbarijiet verament koro dwar dak li ġara fl-aeroport ta' Brussel fejn il-lider sar attak hemmhekk is-sitwazzjoni palissa qed naraw li qiegħda tiżviluppu aħna din insegwu dak li qed jiġri. Naturalment aħna xokjati ħafna fuq eh, aħna nisimgħu dak li ġara. u nishtiqu illi minissa nejdu illi vera inħossu għal raba tal-vitmi. Naħseb l-laħja ħagġa nistaw namlu jalli aħna nkomplu bix xoltana Pero però naturalment aħna ħansegwu segwu dak li qiegħed jiġri dak li qed ikun żvelat issa u ċert li l-Parlament Ewropew kollu kemm hu ħar kif suppost e kif joħorġu iktar il-fatti nkunu nafu iktar xġara. Għalissa nishtiq illi niqaf hawnhekk bid-diskurs tiegħi dwar dak il illi ġara nixtieq illi nadottaw l-aġenda. Fejn aħna għandna wkoll punt addizzjonali illi zidnieh brabta mar regolament delegat ta' kommissjoni fuq il-kontribuzzjonijiet ex ante għall-arranġamenti ta' finanzjament. Jekk memħat li għat joġġezzjon nistanejt li l-agenda hija adottata. Nishtiq li nadotta u koll il-minuti tal-laqat li kellna qabel. Tal-15, 22, 23 ta' frar u 2 ta' marzu. Għamdi xifti ta' barijiet, aħna nishtiq kom mill-laqat tal-budget ta' għada ħatkun tkun diskussa għada sabiex aħna diskutu żewġ eh, dokumenti li kienu mħejja minn f'Provanx Berensu Mr. Böge fuq id żona euro fit 17 ta' april id-disa sa' nofsija aħna ħajkonna l-Kumitat ikon u l-DG Competition tal-Kummissjoni Ewropea li ħajorganizzaw smih pubbliku fuq l-autoritajiet pubbliċi li għandhom ikunu iktar effettivi fl-infurzar l-agenda, la bozza tal-agenda sebuwa fuq il-sit tal-internet tal-ikon u l-reġistrazzjoni issa hija miftuħa għalikom. Daw kienu l-affarijiet minn ħatijaj. Issa nistaw naddu għal punt numru 4 li huwa smih pubbliku ma' Daniel Lui li huwa il-ċer tal-Bord ta' Supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew nixtieq nilqak fosna Daniel Louis dan huwa smih importanti ħafna minħabba li huwa smih pubbliku għal tini rapport annwali fuq l-SSM kif kien maħsub billi namlu fih dan il stim interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew ħalli bekk aħna nokkontrollaw l-attivitajiet ta' supervizjoni matul is-sena 2015 Permezz ta' dawn rapporti apparti minn hekk kif tafu l-Parlament Ewropew adotta fl-aħħar plenarja l-ewwel <coughs> rapport annwali fuq l-Unjoni Bankarja illi dan ir-rapport fil-fatt huwa affukat ħafna fuq l-attività tal-ewwel sena tal-SSM ġifir ninsabu f'mument tajjeb li aħna namlu evalwazzjoni fil-rapport aħna rajna illi nistgħu nikkonkludu li kellna xogħol li sar b'mod pożittiv, naturalment aħna nistgħu identifikaw ċertu kwistjoni tu ċertu problemi u eh, marġni għal iktar titjib kif għandna fil-rapport. Ġifieri naħseb li issa nixtieq nistieden <coughs> Daniel Lui l prezentazzjoni tagħha jekk jogħġbok. Grazzi ħafna l tajba, Sur President, membri onorevoli tal-Parlament. Nixtieq li ngħidilkom l-ewwel u qabel kollox illi vera imdejqa li smajt b'dak li ġara fi Brussel fl-ajruport iżda kif qal il-President il-ħajja tax-xogħol titkompli. ECB annual report on supervisory activities Aħna nixtiequ nippreżentawkom ir-rapport dwar l-attivitajiet ta' supervizjoni matul is-sena 2015 jiena meta fil-fatt preżentajtilkom il- um, l-ewwel rapport l-SSM kellu biss sitt xhur. Issa nistgħu nħarsu lura għal dawn is-sena u nofs ta' din is-supervizjoni ta' supervizjoni bankarja Ewropea. L-SSM għad għandha ħafna potenzjal għal ġejjin iżda għamilna xogħol tajjeb fil-passat. Aħna wkoll għamilna progress tajjeb sabiex niżguraw li jkun hemm supervizjoni ġusta U um, fil-supervizjoni fil-Unjon Bankarja matul din l-ħar sena. Fil-prezentazzjoni tiegħi jien ħan infoka fuq ċertu suġġetti ewlenin. L għannet l-iżviluppi fis-settur bankarju, tieni il-progress li sar fl-armonizzazzjoni tal-metodoloġija ta' supervizjoni u diskrezzjonijiet nazzjonali. Tielet ħaġa jħan it nitkellem ukoll fil-kontribuzzjoni l iżvilupp tal-affars regolatorju internazzjonali kif ukoll proġetti oħrajn ewlenin fiħdan l supervizjoni bankarja ta' Bank Ċentrali Ewropew fis-sena 2015. Qabel nikkonkludi ħan nitkellem ukoll fil prioritajiet ta' supervizjoni s-sena 2016. Qabel ma nibda nixtieq eh, illi ngħidilkom illi jiena naqbel ukoll koll Nishtu ringrazzja l-Sugwartjali, rapporter għal dan rapport kostruttiv ħafna fuq l-Unjoni Bankarja li rappresenta kanal importanti ta' informazzjoni ħalli aħna jkollna aktar feedback. Mela ħanibda bl-iżvilupp ġenerali fis-settur bankarju. Il-prestazzjoni ġenerali tal-banek li kienu super li konna tagħmlu supervizjoni fuq u minnħata Bank Ċentrali Ewropew tiebet ħafna grazzi għal kondizzjonijiet makroekonomiċi li huma aktar stabbli. Iżda hemm bżonn illi aħna nagħmlu tajjeb għan nuqqasijiet fil-balance sheets illi kienu bil ħażin mill-kriżi. Il-banki ċerta waħda jiffaċċjaw ħafna sfidi u problemi, ir-rati tal-interess baxxi jistgħu iwaslu għal nuqqas ta' prospetti tajbin għal-iktar profitt. il profittability ġenerali tal-istituzzjonijiet l-iktar importanti kienet fuq livelli baxxi ħafna. Il-return on equity kienet 4.6 fil-medja fil sena 2015 li qolit minn 2.8 fil-mija fis-sena ta' qabel. il titjib kien minħabba inqas telf minħabba l-kreditu u kondizjoni makroekonomiċi iktar stabbli. These improvements remains to be assessed. The economic outlook is weak, and by extension, the low interest rates on the flat yield curve environment may stay for longer. Last year, banks cope relatively well with low uh, rates, benefiting from Aħna qegħdin nibbenefikaw ukoll minn ħafna kondizjoni ta' fondi illi qegħdin jikkompensaw għal iktar rati ta' interess baxxi. Aħna naħsbu li situazzjoni sitwazzjoni tista' ssir iktar problematika fuq perjodu itwal ta' żmien rati ta' profit iktar baxxi huma tajbina l-supervizur minħabba li dan jista' verament jaffettwa ħafna modelli ta' business. Aħna naħsbu ċertu istituzzjoni jistgħu jkollhom iktar problemi sabiex jiġġeneraw il-kapital kollhom aċċess iktar limitat tal-sieq finanzjarji. Il-Bank Ċentrali Ewropew ħajja janalizza s-sostenibilità tal-business models tal-banek fil- forsi fil-żmien li ġej. L-ikbar assi problematiċi jatini problema għal-banek SSM. Dawn il-banek non-performing, ċertu profittabilità u kapital, edin xeklu il-possibilità li l-banek jiprovdu iktar self l-konsumaturi. Il-kwistjonijiet issa edin waslu għal iktar pratiċi dajfan n eh, mhuwiex effettiv legali u ġudizzjarju u fissan 2015 il-banek għamlu ħafna progress fil-bad loans billi tejbu il-proċessi u anka tejbu il-livelli ta' provisioning. On structural reforms. The ECB has worked extensively with banks in 2015. Kienem xistati membri illi għedin eh, ikomplu anka jizviluppaw pjanizzazzjoni individuali, għana għedin nkomplu innaqsu il-bad loan stocks, iżda jista' jkun hemm progress fis snin li ġejjin. Għan nitkellem fuq l-armonizzazzjoni issa. Kif tafu fis-sena 2015 ir-reviżjoni supervizorja u l-proċess ta' valwazzjoni jew kella hekk magħruf SREP saret tal-ewwel darba b'metodoloġija komuni għal 120 l-ikbar gruppi ta' banek fiż-żona euro. Livelli ta' likwidità u kapital li kien hemm supervizjoni għalihom fil-Bank Ċentrali Ewropew kienu stabiliti skont il-profili tar-riskju individwali Il-metodoloġija tal-Bank Ċentrali Ewropea taqbel mal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Bankarja u rekomendazzjonijiet mill-Korpi Internazzjonali. Aħna rnexxilna nkopru evalwazzjoni olistika tal-vjabilità tal-istituzzjonijiet u aħna tinħarsu l-qudiem nżommu iktar proporzjonalità. Qegħdin inħaltu elementi kwalitattivi kwantitattivi permezz ta' approċċ tajjeb u meqjus dan qed kun bbażat fuq iktar konsistenza wkoll u din qisu l-karatteristiċi speċifiċi tal-istituzzjonijiet. Aħna qegħdin nippruvaw naraw li l-istituzzjonijiet kollha jkunu evalwati b'mod konsistenti ħalibek noħolqu su integrat bankarju iżda il-level playing field jiddependi ħafna fuq regoli armenozzati illi il banki joperaw fuqhom kif tafu il- L-alternattivi fuq l-ONDs huma element ewlieni għad diverġenza u regol ta' supervizjoni. Jekk ma mhux ħankun armonizzati dawn l-alternattivi li għandhom ikunu eżerċitati mis supervizuri u gvernijiet nazzjonali jfisser li ħajsir impossibbli aħna nagħmlu supervizjoni tal-banek l unjoni Bankarja f'suq waħdin b'mod konsistenti għall l-ONDs ta' supervizjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew għandu ħafna alternativi li huwa mfassal u koll illi konna politika normalizzata l-122 mill-ONDs ta' supervizjoni fis CRR u CRD erba. Din il-politika kienet trasformata f'regolament tal-Bank Ċentrali Ewropew u fil-gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew wara li qed jitqies ukoll il-feedback għedin naraw li dawn ħajsiru s-saparati fil-sena 2016. Dan huwa pass importanti iżda mhux l-aħħar pass issa li qegħdin nippruvaw nuqorbu għal level playing field. Tieni u l-aħħar fażi tal-proġett palissa dej sabiex ikun hemm armonizzazzjoni tal-ONDs li fadal fis-sena 2016 Apparti minn hekk il-Bank Ċentrali Ewropew qiegħda tanalizza mod proporzjonat ta' kif konna l-alternattivi armonizzati. U aħna nafu li l-NCA huma responsabbli għal supervizjoni diretta tal-LSI tal-Bank Ċentrali Ewropew jeżerċita aktar kontroll fiż-żona euro fis-sistema bankarja u aħna għandna impenn li rridu niżguraw u approċċ ta' supervizjoni konsistenti. Nishtiq nuża din l-opportunità sabiex nafikom rapport fuq l-impenjet nieħdu fil-fora regolatorju internazzjonali fuq l-iżvilupp tal-affas regolatorju internazzjonali. Il-supervizjoni bankarja tal-Bank Ċentrali Ewropea apparteċipa b'mod attiv fix-xogħol fiħdan il-Kumitat ta' Basel fuq Supervizjoni Bankarja, l-BCBS, u anka l-korp ta' kontroll tagħhom il-Group of Governance u l-Kapijiet ta' Supervision Il-finalizzazzjoni tal-riformi tal-politika ta' Basel ta' kien qasam prioritarju għalina. Ir-rappreżentattivi fil-osma differenti tal-BCBS jipprovdu iktar esperti u iktar diskussjonijiet. il affas ta' riskju ta' suq kif ukoll trattament tal-holdings tal-banek u l-loss absorbing capacity il-trattament tal-kapital għall-iktar Simple Transparent and Comparable Securitizations. F'dan is-suġġett intom ukoll involuti bħala l-kolleġislatur u apparti minn hekk aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq trattament tar-rata tal-interess fil-banking book. Is-supervizjoni bankarja tal-Bank Ċentrali Ewropew kienet involuta wkoll fuq smoħrajn tax-xogħol tal-BCBS matul din is-sena kif ukoll reviżjoni tal- trattament ta' prevenzjoni eh, ta' sovereign exposures. Nishtiq nitkellem fuq proġetti ieħor importanti li aħna ħdimna fuq matul is-sena 2015 fil-ħajja ta' supervizjoni tagħna ta' kuljum. L-marnet il-supervizjoni bankarja tal-Bank Ċentrali Ewropew kontribwixxew l-iżvilupp tal-qafas ta' ġestjoni tal-kriżi għal bażi tal-BRD u Single Resolution Mechanism. Il-Memorandum of Understanding kien firmat ma' Single Resolution Board sabiex niffaċilitaw dan kollu. U aħna il-koll nafu illi kien hemm ukoll eżerċizzju simili fuq eh, il-capital shortfall li jammonta l-1.7 biljun euro. Dan kien ukoll parti mill-miżuri eliġibbli illi ttieħdu minn jannar tas sena 2015. Tilet net fl-ewwel ċiklu tal-on-site inspections aħna din naraw li kien hemm 240 ispezzjoni li saret fis-sena 2000 u eh, mistax Skużani waħda. Emma takki oħrajn li palissa dejjin fuq smoħrajn tal-belt, ċifir naħseb li aħjar waqfu ftit il-laqa ħalli naraw xet jiġri u kuntat. ma dak li qed jiġri naraw dak li fil-fatt qed jiġri fil-Parlament Ewropew iva Naf li hemm ċertu membri li jixtiequ li nagħmlu hekk, pero dak huwa dak li dak li qed jattakkawna jixtiequ. Jiena nishtiq li nkomplu, l-ħajja għandha tkompli. Jiena suġġerxti li nieqfu ftit ħalli nanalizzaw naqra l-avvenimenti u naraw x'pożizzjoni ħa jieħu l-Parlament Ewropew jiena rrid nikkuntattja l-Presidenti u kwesturi u dawn ma kwistjonijiet ta' sigurtà wkoll. Nippreferi nieqfu ftit Un bat nejdilkom kif ħankomplu. <clears throat> Għaniqfu għal 10 minuti un bat nejdilkom kif ħankomplu. Wow. Dear colleagues, I had consultations with the... Għazis kollegi għadni kem konsultajt illi ma l-amministraturi ta' din l-istituzzjoni għadhom kien kontrollaw il-bini, il-bini huwa siguru jissuġġerixxu huma illi nistennew komunikazzjoni illi anka jekk minkejja li huwa diffiċli psikoloġikament għandna nkomplu bil-laqa tagħna ħalli anka nagħtu il-messaġġ li Silvi kienet qiegħda semmi jiena nipproponi illi nkomplu bil-laqa tagħna sadattant naraw xirċivu bħala informazzjoni u nerġan sidan Daniel Lui. Grazzi ħafna, Sur President. Sina kontet nitkellem fuq ix-xogħol li aħna qegħdin nagħmlu fih dan il-Kumitat ta' Basel u semmejt ukoll trattament ta' sovereign exposures. Nixtieq nitkellem fuq xi erba proġetti oħrajn importanti li konna din naħdmu fuqhom fis-sena 2015 illi kienu fil-fatt qed jifuka fuq il-kooperazzjoni fuq is-Single Resolution Mechanism. U u kienem eh, on-site inspections fit 240 illi aħna minna fis-sena 2015. is supervisuri nazzjonali kontribwixxew 95% ta' riżorsi on-site u l-Bank Ċentrali Ewropew kontribwixxew 5% għal eh, diviżjoni ta' spezzjonijiet on-site ċentralizzati illi jagħmel kontroll ukoll tal-ispezzjonijiet sabiex niżguraw applikazzjoni omogenja tal-metodoloġija relevanti. Iktar minn nofs tal-istituzzjoni sinifikanti qegħdin jużaw mill-inqas modell wieħed sabiex nikkalkulaw il-rekwiżiti tal-kapital regolatorji lan huwa li aħna nipromuovu b'mod uniformi dawn il-modelli. Nixtieq ukoll ngħid illi xinu ma l-prijoritajiet ta' supervizjoni s-sena 2016 dawn huma ibbażati fuq ir-riski ewlenin tal-banek fuq supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. il riski ewlenin kienu identifikati kooperazzjoni mill autoritajt kompetenti nazzjonali għabbażi tal-kontribuzzjoni tal teams ta' supervizjoni konġunta Il-Bank Ċentrali Ewropew u l-analiżi mikroprudenzjali u makroprudenzjali li kienu eh, rapporti li ġejjin mill-korpi esterni wkoll fost ir-riski ewlenin li identifikajna l-business model, il-profitability risk u l-ola l-ikbar riskju Apparti minn kien hemm riski oħrajn l-importanza tagħhom li kienet bażata fuq l-Unjoni Bankarja dawn jinkluzu jinkludu r-riskju ta' kreditu livelli iktar għoljin ta' non-performing loans. Il-riskju sovran, riskju ġeopolitiku, iktar vulnerabiltajiet fl-ekonomiji emerġenti, il-riskju ta' ċiberkriminalità tal-IT sabiex nizguraw li l-banek jindirizzaw dawn ir-riski effettiv b'mod effettiv il-Bank Ċentrali Ewropew adotta ħames prioritajiet tal-ogħla livell sabiex immexxu supervisjon f'sana 2016. Il-mudell tal-business u l-riskju ta' profitabilta, riskju tal-kreditu u l-infukaw fuq l-MPS, l-adekwatezza għal-kapital, il-risk governance u data quality kif ukoll likwidità. Għal kull priorità kien hemm numru ta' inizjattivi ta' supervizjoni li bħalissa qegħdin isiru f'ċertu każijiet l-implementazzjoni sħiħa ħatkun għal-iktar minn sena ġifiri aħna komplu naraw li dan kollu jkun relevanti anka s-sena 2017. Nishtiq nikkonkludi l ssm mhux biss issa qiegħda titkellem fuq is-supervizur l-iktar b'saħħtu sabiex ikollna banek iktar b'saħħithom mista' qegħdin nikkontribwixxu wkoll għall-integrità tas-suq waħdini u nizguraw li l-banek jistaw kollu aċċess għal risorsi U nar oħjarek mill-li iktar fondi għall-innovazzjoni, investimentu u tkabbir f'dan eh, eh, il-qasam l-armonizzazzjoni tal-pratiċi ta' supervizjoni mhux biżejjed għalhekk aħna ħanibdew b'dan il-proġett hemm limitu iżda fuq dak li aħna nistgħu nagħmlu fuq regoli prudenzjali Iżda il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea għadha toħroġ biktar grant l-Bank Ċentrali Ewropew marbut b'leġiżlazzjoni nazzjonali differenti li timplementa l-direttiva ta' CRD li mhijiex armonizzata u parti partikolari minna hija bil-leġiżlazzjoni. F'dan il-każijiet il-bank hemm vera flant ftit li l-Bank Ċentrali jista' jagħmel sabiex aħna nkomplu nagħmlu ktar armonizzazzjoni l-intervent leġislativ huwa meħtieġ sabiex aħna nsolvu l-problema. Jiena f'dan il-kontest nixtieq ngħidilkom nitlob li jkun hemm armonizzazzjoni leġislattiva. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. Grazzi wkoll tal-ħidma tiegħek li ti rigwarda aktar minn sena ta' attività u rrid ngħid ukoll għad dialogu trasparenti u miftuħ mal-Parlament Ewropew. Issa nibdew bil-mistoqsijiet. Burkhard Muxaw. Et nistaqsija kemx mistoqsijiet uħrajn mill-kollegi tal-IPP. Inkella naddu għal-kellima li miss u Pablo. Tajje, Brian. Grazzi, President. U grazzi għal din il-ħidma tiegħek anki f'ġurnata daqshekk diffiċli. F'okkażjoni preċedenti meta inti ġejs dan il-kumitat jiena saqsejtek fuq il-deċiżjoni tal-banek Irlandiżi biex jintroduċu iktar regoli rigorużi eh, ta' makro ta sorveljanza bankarja. Il-mistoqsija di jekk il-Bank Ċentrali għandix ikolla flessibilità b'dawn il-miżuri. Miżuri u fikli miħor, il-miżuri tal-Banek Ċentrali Nazjonali għandhom ikunu kontroċikliċi. U tieni mistaqsija hija nixtieq inkun naf jekk inti tħoss illi il-housing supply għandux jiġi użat għal policy makroprudenzjali. U jekk il-Banek Ċentrali għandhom adottaw il-politika monetarja flessibli għal eh, kondizjonijiet. U x'inhuma il-perikoli li inti tiprevedija settur finanzjarju. Kien hemm spekulazzjoni illi xi kumpaniji mill-Londra jistaw imorru uh, f'ġurisdizzjoni oħrajn jekk ir-Renju Uniti joħroġ mill-Unjoni Ewropea. U nixtieq nkunu nafu x'jistgħu jkunu responsabilitajiet prudenzjali jekk dan jiġri. Um, min ta' min se tkun responsabilità f'dan il-każ l-Istat membru u jew u l-organizzazzjoni tal-ICB jew l-SSM eh, eh, eh, ikkonsiderawa din l-ipotezi? Fuq il-miżuri tal-Bank Ċentrali Irlandiż, kif għattilkom anki l-aħħar darba, kienu utli ħafna u kienut li wkoll li wieħed iħares lejn riski ta' ipoteka u, u l-krizi b'dawn il-miżuri makroprudenzjali din hija deċiżjoni tal-Supervisur Nazzjonali li jiena nrispetta bisfieħ illi l-ECB jista' jagħmel top-up ta' dawn il-miżuri u jekk huwa jaħseb illi jkun hemm bżonn jista' jieħu inizjattiva, però din hija sitwazzjoni eccezzjonali u wara kollox dan huwa fidejn il-Bank Ċentrali u s-Supervisur Ċentrali tal-Bank tal Ċentrali Nazzjonali. Għax għanna ħafna mezzi differenti illi nirrispondu għal bżonnijiet ta' ipoteka ta' ċittadini eh, Ewropej. Dan huwa dak li dejjem nistaqsi lill-kollegi fuq l-ipoteki tal-pajjiżi differenti biex wieħed jifhem anki situazzjoni fil-pajjiżi differenti. U fil-fatt aħna se nippubblikaw saħħaġa fuq il- eh, dawn it-tipi differenti ta', eh, ta ipoteki eh, fil-zona euro, probabilment din il-ġimgħa. Jekk il-provista tal- tad-djar għandix tiġi konsiderata fil-makropolitika um, si, Eva għalix il-fat li memx provista u ma kriteri eh, li għandu impatt fu eh, situazzjoni ta' suq, allora u rrit jikonsidrom. Minix se nirrispondi eh, il-mistoqsija tiegħek fuq il-politika monetarja. Jina ma nafxej fuq il-politika monetarja, jina għatma kont responsabli ta' din il-politika fil-karriera tijaj, hemm separazzjoni Eh, stretta bejn il-parti tal-policy eh, u l-parti l-oħra tal-supervizjoni. Fuq il- fuq il-Brexit jena minix laqassen namel previżjoni tal-rizultat ta' referendum eh, u ma nistax nekwantifika l-impatt tal-Brexit imma l-mistoqsija tiegħek qed titkellem fuq situazzjoni ta' banek illi jistaw jiġu fil-Europa kontinentali. Ma nafxek dan u xta jiġri mux ta' kommenta fuq situazzjonijiet ipotetiċi, pero kollox huwa diġa eh, fissat bir-regolamenti inter-Ewropej. Għanna banek illi għandhom istituzzjonijiet istit Eh, importanti fil-euro zona, fil-ECB se jkonna bżon ta' aktar risorsi f'dan il-kas u anki vantaġġi għax ikonna iktar impigi fil-Europa kontinentali, però eh, nerġanajtina ma nistax nikkommenta situazzjonijiet ipotetiċi. Grazie, Elisa Ferreira. Iva, ċirkostanzi tal-lum ma jippermettonix nikonsidraw din il kwistjoni e, jena kol daċxajn distratta waqt il- prezentazzjoni tijak, pero jena nishti nikommenta fu xie affarijiet li inti semmejt dawn l-introduzzjoni. Inti qed titkellem fuq kif nistgħu nagħmlu tranzizzjoni mill-kultura preċedenti tal-sistema Ewropea tal-banek lejn kultura ġdida illi mbagħad eh, se tinħoloq bil-leġislazzjoni kollha li tiġi implementata bil-kooperazzjoni tal-Parlament dawn l-aħħar snin hemm entitajiet ġodda u fil-kastijak qed titkellmu fuq il-SM tista' tejna nifmu jekem eh, jekk hemm fuq il-konsekwenzi ta' din it transizjoni hemm noqqasijiet ta' bilanċ, eh, inkapaċitajiet il wieħed jadatta situazzjoni ġdida. Jiena nixtieq nitkellem fuq l-impatt tal-reċessjoni twila, l-istanjazzjoni fuq l-, -l fuq fu livell ekonomiku, dan għandu se jkollu effett fuq il- fuq it-tħul tal-banek, fuq il-profitti tal-banek, u anki fuq il-self se jkollu impatt. U mbagħad għandna ħtiġijiet tal-żida tal-kapitali u tal-trasparenza. Kien poġġu dawn elementi kollha flimkien, flimkien ma' regoli ġodda tal-bejlin. Allora f'dan il-każ dak li naraw f'ċerti pajjiżi naraw li hemm instabilità u nuqqas ta' fiduċa fil-futur. U din hija ħaġa li rridu niġġieldu kontra tagħha. Mhijiex kwistjoni tal-Unjoni Bankarja, imma eh, hija marbuta ma' problemi tal-periodu ta' transizjoni. Dwin hija mistoqsija tiegħi. Salima punt hemm kuxenza illi l-SSM jista jilqa għal dawn id diffikultajt kollha. Grazzi. Ħafna. Naqbel perfettament illi aħna għaddejjin eh, f'perjodu diffiċli transitorju u dana jispiega anki il-problemi li saħew fil- bidu eh, fil-bidu ta' sena il-kwistjoni tal-bailout bail-in li ma jifmux bisħieħ situazzjoni u l-konsegwenzi. għal dastan taħna konxi nafu li għanna bżon ta' flessibilità, pero li għanna bżon iktar ħin, Inti semmejt per eżempju l-espożizzjonijiet non-performing. U jiena għat ħafna drabi li hawnhekk se kun hemm bżonn ta' iktar żmien biex nsibu soluzzjonijiet ta' dawn l-elementi kollha biex nirsolvu. Però grazzi għal evalwazzjoni ġenerali aħna eh, identifikajna eh, espożizzjonijiet b'definizjoni singola li ġit eh, esposta bleba, aħna għanna dispożizzjonijiet tajba u dana qed jagħtina bażi solida. biex eh, in uh, inħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet eh, b'mod ċira. Naħseb illi edin mixin sow u bla dubju aħna edin nikonsideraw diffikultajiet kollha imma din hija ħaġa fattibbli u aħna nistaw natu banek psaħitom eh, fl europa kollha, propju grazzi għall-isforzi tal-supervizuri nazjonali il jġibu l-esperjenza tagħhom u l-arfin tagħhom fuq il-sistema bankarja nazzjonali u il-qafas tal-SSM u il-teħid ta' deċiżjoni ċentrali. meta jridu meta hemm ċerti deċiżjonijiet li jridu jiġu meħuda. Grazzi. Sadattant intkom irċevejtu l-ewwel komunikazzjoni mill-DG Safe illi qed tgħidilna fuq il-livell ta' sikurezza għal aranċo qed inżidu il-kontrolli se jizomuna informati u qed jgħidun eh, nipqaw fil-parlament. Dan huwa din hija l-informazzjonijiet li għandna. Ija nitkellem bil-Ġermanis jgħid il-kellim. Mela mistoqsija tiegħi riguarda il-non-performing loans Jien naħseb li inti għat bil raġun li dawn huma kawżati e, b'elementi differenti u jiddependu anki mill-żviluppi ekonomiċi, però hemm anki kawzi strutturali, per eżempju anki liġijiet eh, u anki miżuri oħrajn ta' limitazzjoni, forsi dan qed tirreferi għalihom jomint. Imma hemm ħaġa li tinteressani. L-onet sali ma punt inti taħseb illi dawn il-loans fil-eurozona huma dovuti għas situazzjoni ġenerali ekonomika. Jiena dak li nixtieq ngħid huwa illi għandna żviluppi differenti ħafna mill-MP ta' MPLs fl-Eurozona kollha meta wieħed mar mal-Amerika. Fl-Amerika il-proporzjoni ta' MPLs kienu kienet simili, kienu simili sal-2010, mbagħad wara l-2010 l-iżviluppi kienu differenti kien fl-Amerika dan il-livell tnaqqas u e, fl-Eurozona dana zdit. NPL, ġifiri non-performing loans. Taħseb li dan huwa eh, imħabba ċirkostanzi differenti makroekonomiċi? Jew forsi imħabba mhux biss il situazzjoni makroekonomika, imma jista' jkun hemm anki fatturi ieħor U tin mistoqsija tiegħi. Inti semmejt il-liġi ta' falliment, fallimentari bħala fattur strutturali. Imma dana ma kienx ċar għalija illi ok, aħna għanna għanna NPLs anki fuq il balance sheets tal-banek u dan għasa kemm il-bank ma jirinunċax għat-talba tiegħu. Forsi hekk e, wieħed jagħmel rajtof ikun qed jaċċetta r-realtà ekonomika anki jekk ikun hemm xi tħassib legali fiha l-kwistjoni. Forsi għandu jkun hemm write-off e, ġenerali tal-NPLs biex nkunu nistaw innatfu e, il-balance sheets tal-banek u f'dan il-kas wieħed ikun rriti biddel il-liġi fallimentari. Pala supervizur naħseb din hija parti mir responsabilità tiegħek li kunem hemm politika aktar rigoruza. Enti taħseb li jista' jkun hemm benefiċċji jekk nagħmlu dan it-tip ta' write-off? NPLs uh, present different characteristics l empires għandhom karatteristiċi differenti, jiddependi mill-pajis, jiddependi eh, me ċittadini e kumiex eh, SMEs, eh, ko kumpaniji, gruppi differenti, jiddependi mill-kondizjonijiet tal-ambjent. Bla dubju, miex imħabba il-kondizjonijiet ekonomiċi biss hemm fatturi oħrajn li eh, jindaħlu fi situazzjoni. Tibda bi-situazzjoni ekonomika eh, normalment, però mbagħad hemm fatturi oħrajn u dan xi fisser. Ifisser ukoll irridu nużaw il-soluzzjonijiet kollha possibbli. Kultant eh, l-użu tal- għafasta garanzija speċjali bħal dik eh, li użat l-Italja. Jow inkella anki l-bejħ tal-assi lejn investituri speċjali li huma disponibli u lesti jieħdu ħsib l-assi biex ma jkunux fuq il-balance tal-banek jew il għaliex eh, dawk il-banek li għandhom bżon ta' ristrutturazzjoni għatma se joħorġu minn din is-sitwazzjoni. Iva, il-leġi fallimentari għom eh, ħafna kien hemm pajjiżi illi preċiżament m'għandhom l-ebda possibilità legali illi għamlu ripos eh, ripossession ta' ta' dawn. Allora, hemm rinunċa legali minnaħa tal-bankiera u ħafna drabi mandom strumenti bizzejiet, situazzjoni però qed titjib ehm, ħin kollu. U għal-banek jidependi anki mill-istaff il huma lesti jallokaw għal dawn l-LPMs. U ħafna drabi ma jkollhomx bizzejiet risorsi. Issa jekk għandux ikun hemm right off jew le jiena ma naħsibx ma naħsibx jien l-istrument wieħed jista jirranġa situazzjonijiet differenti f'pajjiżi differenti u qoddim anki utenti differenti fl-opinjoni tiegħi dan jmur kontra eh, eh, kultura ġusta li kulħadd għandu jħallas id-djun tiegħu. Mingħajr din il-kultura meta wieħed jissellef lan għandu jkun dejjem li jerġa' jħallasom lura dawn il-flus Għal dastant dak li aħna qegħdin namlu u illi nieħdu eh, il-pariri kolla kollha pożittivi u dawn inkludu anki l-IMF li għandhom ħafna esperjenza u anki nieħdu il-prassi kollha l-aħjar prassi kollha ta' supervizjoni li jeżistu fil-19 pajjiż li qegħdin aħna namlu supervizjoni tagħha il-kellim. Silvi Gura, grazie, President, grazie tal-li permettajtna, telna anki nerġaw inkomplu. Kienet ħaġa idea tajba li namlu sospensjoni asira, pero uh, eh, se, se, se, se dinja situazzjoni illi ħatit kompla. Uh, eh, eh, nirringrazzja anki li sinjura tal-ICB nittama li mux jkollha problemi terġa' lura lejn Frankfurt il-dalodu. Eh, Għandi mistoqsija fuq l-attività tal-autoritajiet ta' supervizjoni, Jena mux qed ngħidu dana bħala polemika, imma bħala eh, situazzjoni pragmatika. Kif tiebet is-sitwazzjoni tagħkom mal-IBA? Eh, jista' jkun hemm xi problemi ta' assikurazzjoni bankarja. U, jista' jkollha impatt anke fuq l-eżma, jena nixtieq inkun naf Eh, xideat eh, għandek eh, fuq dawn fuq dan. Umbat fil-negozjati mal-Renju Unit jider illi l-Eurozona kalla problema bissu għax is-swieq kienu qishom qegħdin f'sitwazzjoni sekondarja kif nistgħu niżguraw aħna li l-Eurozona tista' iġib dawn il-pożizzjonijiet taqqat dawn il-pozizjoni fl-imkien. Forsi mhux neċessarju li għandhom ikunu dawk barra mill-Eurozona li qegħdin jagħmlu eh, eh, il-ħsara għal regoli tagħna u għall-Eurozona. Ħan rispondi bl-Ingliż biex <laughs> biex jifmu iktar. fuq il-supervizjoni SSM. Fil-fat, inti semmejt l-leba u l-ejopa. Aħna għanna l-aħjar relazzjoni possibli ma dawn il-żewġ istituzzjonijiet. Jiena kont membru eh, kważi kont biċa mill-amara ta' dak il-post. Jafuni so, forsi memx konflitt ta' interess, imma biex il-vuċi Ewropea tissemma f'din l-istituzzjoni u importanti illi il-president tal-EBA u ta' Ejopa ma jkollomx dritt ta' vot. Il-president għal xaħġa ma ma' ma kienx jiftijem fil-mikrofonu. U u fl-istess ħin aħna ma nix eh, dritti ta' vot, eh, aħna osservaturi fl-eba. U da minn kejja dan għanna relazzjoni eccellenti u dan eh, aħna jirnexxina anki nesprimu l-opinjonijiet tagħna anke jekk m'għandniex id-dritt tal-votazzjoni. Diffikultajiet li jista' jkollna illi jikomplika daqsxejn il-ħidma tagħna hija en-nuqqas ta' delegazzjoni fil-regolament tal-SSM. Kull de, kull deċiżjoni għandha tittieħed fuq livell tal-SSM. Ġifieri ridu nibatu ħafna noti aħna eh, l-bord. Jew inkella għanna anki zoni illi fihom mhuwiex ċar ridu namlu. X'inhi l-ħidma tagħna. ċerti oqsma li huma ċari istetat tal-SSM b'regolament Ewropew u dana e, jiddependi mir regolament, regolament li jintrasponi Basel 3, dak li huwa eh, kompetenza legali, per eżempju protezzjoni tal-konsumatur, però mbagħad hemm zona griża kbira fin-nofs illi eh, hija miftuħa għal opinjoni differenti minnaħa ta' supervizur nazzjonali jekk hemm xi ħaġa li għandha għandi xissir mill-ECB jew mill-SSM jew bis supervizur nazzjonali u jekk għandha sir mill-ECB għandix jissir bistruzzjoni lejn il supervisur nazjonali illi ifisse anki illi rridu namlu anki eh, iktar e, xogħol e, milli kieku namlu ħahna direttament. Allora il-kjarifika fuq l-armonizzazzjoni huma eh, il-kunċett maġiku biex ngħidu hekk illi jirsolvi il-ħajja tagħna u jneħħi l-problemi kollha. L-Eurozona hija problema għassu intern, imma jiena naħseb illi u importanti eh, illi il-xogħol li jsir fl-Eurozona b'mod partikolari l-armonizzazzjoni li jiena naħdmu leha u f'daqqa waħda wieħed għandu 19 il-pajjiż illi qegħdin jaħdmu b'mod differenti illi issa jibdaw jaħdmu eh, flimkien u l-ħidma kollha l-anki li qegħdin nagħmlu biex nizguraw illi il-banek kollha fis-sistemi bankari jkunu żguri. U dini għassi assi għal su intern Ewropew. Ma forsi jiena daqsxejn wahda parzjali l-Eurozona hija ħaġa eċċellenti. Ma nafx, m'għandix biżejt informazzjoni fuq din is-sitwazzjoni. Din hija deċiżjoni tal-persuni li jaħdmu f'dawn il-pajjiżi. Grazzi. Mazi. Thank you if, uh, Grazzi. Anki jiena nixtieq nitkellem bil il-Ġermaniż. Uh, uh, minnaħat tiegħi jiena l-ewwel net nixtieq ngħid li għandi soba kbira minħabba dak li qed jiġri hawnhekk fi Brussell u naħseb illi aħna tinkomplu naħdmu mhux minħabba li m'għandniex nħossu xejn, iżda għax għandna nkomplu naħdmu bil-fors. Għandi mistoqsija fuq il-ħazna Hansa Bank Fil-fatt kien hemm ftejjim bejn il-Kommissjoni mal-Land Schleswig-Holstein fejn hemm Hamburg u li fil-fatt stemmu fuq eh, likwidità ta' 8.2 biljun euro. 5 biljun euro sissa kellhom ikunu koperti u l-ħasħa fil-fatt għandhom jihdu 3.2 biljun euro jiru laxawm fis-suq mill u dan huwa iktar miżur biljun li kellu jkun previssista. Apparti minn hekk aħna il-prezz ta' xiri ta' 40% aħna għandna daw l-10 biljun euro bħala garanzija iżda dan issa diġà wasal fuq il-livell ta' 6 biljun euro u jekk aħna nikkonsidraw dan kollu u nikkonsidraw ukoll il-portafol jgħati wassal għal prezz tas-suq ħafna iktar baxx dan ifisser li il-garanzija ħad tkun ukoll imnaqsa. Inti taħseb li taqbel ma dan li qed ngħidlek jew nkellax x'taħseb fuq il-perspettivi tal-ħasħa Nordbank u l sostenibilta tal-ħidma ta' dan il-bank jekk ma jkunx hemm riżoluzzjoni ta' dan il-bank. Jekk tippermettu li wkoll nixtieq nitkellem fuq il-kwistjoni ta' kif inti taħseb illi idħul fl-istress test fil-pajjiżi qed jiżviluppaw jistgħu verament waslu għal twissija tajba bikrija u anka fuq il-Coco Bonds Fuq il-koko banzaħna nafu l-izviluppi li kellna fl-Italja u koll. Inti taħseb li jista' jkun hemm problema bil-kontroll bankarju li fil-fatt dawn prodotti l-pensionanti pensjonanti pereżempju x'tib ta' konsegwenzi tista' li jom minħabba l-bżonn ta' riforma bankarja fil-każ ta' banek ta' investiment illi jridu jkopru kol ċertu Security su jamlu ta' epa telf ta' flus intom ta' li f'dan il-kontest nħat tal-Parlament Ewropew imson ta' riforma tal-bannek tal-istruttura tal-banek ħalli ma nkun nistgħu nefitaw li mhux biss neħdu il-banek li ma tubik to fail. Il-mistoqsijiet għandkom iżommu ma' żewġ minuti sabiex nistaqsu minn kellha mhux ħajkonna l-ħin sabiex nisimgħu it-tweġibiet. Uh, Grazzi ħafna. Jekk fimt eh, sow l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek inti kon qed titkellem fuq <coughs> Banka Ġermaniża illi bħalissa qiegħda tiddiskuti pjan mal-Kummissjoni Ewropea għal garanzija illi rċevit fil-kuntest ta' statali E permettu li ma nikkommentax fuq istituzzjoni individuali għaliex fil-fat meta jina tlaqt minn Frankfurt il-beraħ kiena tem ħafna diskussjonijiet fuq din il-problema u għal din il raġuni ma nistax laqqas natikom informazzjonijiet preċiżi fuq din il-kwistjoni. Però jiena żgura li il-bank eh, se tikkomunika komunika so minnu fih rajtu diġa l-beraħ dan meta kont qed l-Blackberry jiena u diħla fi, Brussel Brussell dal-għodu. Fuq l-istress test li aħna qegħdin namlu jekk intkom jekk inti l-istress test tal-evalwazzjoni ġenerali, aħna għamilna eh, ħidma il-ħidma tagħna kienet tajba l-iktar tajba possibbli fuq il-banek kollha illi kienu stressati, aħna ma skoprejniex flussi sissa f'din l-evalwazzjoni, flussi illi laqas eh, metan qabluħ mal eh, xenarju tal-ekonomiji emerġenti għax dvidlet ħafna. Jekk kienet fuq dawn ix-xenarji, skużani, ma, ma fimtekx dan il-punt. Aħna ma naddettawx ma nadottawx dan is-xenarju. Is-xenarju negattiv eh, jiġi votat mill-membri eh, tal-eba eh, fejn aħna m'għandniex drittijiet ta' vot u jiġi prodott principalment bil bil-ISRB illi tuża inputs xieħut minnom mill-Kummissjoni Ewropea, oħrajn mill-ICB u nis li jaħdmu fuq situazzjoni ekonomika. U aħna dik li ħaġa tajba maħniex parzjali nieħdu e, e, e, u bat dak li għandu xaqsam mal strumenti ta' tipo koko li jiġu mibjuha li ċittadini u veru dan e riguarda l-protezzjoni tal-konsumatur. Jiena kont responsabli qabel tal-protezzjoni tal-konsumatur u madnix. Mm, memx ħafna x'nistgħu nagħmlu f'dan il-każ, però dan l-istrument għandu e, jiġi mibjuħ bi trasparenza totali kemm mm, l-investituri li jishtruhom eh, dawn il-bonds u anki dawk li jibijawom biex ikunu jifmu eżattament xinu ma' riski jina naf li dan huwa eh, kwestjoni delikata ħafna għax il-bank għandu ruol importanti fil-finanzjament tal-ekonomija, is-70% tal-finanzjamenti jieġi mill-banek u 30% mill-swiq. Fl-Amerika u għal-kontrarju, per eżempju, 30 eh, u 70. Għal-għaxant fl-Europa għanna bżon ta' dimensjoni għawija biex jgħinu, biex nejnu dawk il paj kompani li għandhom ftit ta' ċess li qed jibdew ikollhom aċċess fis-suq. U għal din raġuni aħna eh, eh, nibqaw ma dawn it-tip ta' operazzjoni bankarju eh, kif ġara fi Franza u fil-Germania u iktar minn hekk ma nistgħux nagħmlu. U aħna fil-fatt fil-bidu ta' din is-sena rajna eh, il ba il ma għax din separazzjoni kienet għadna maġiċi votata bisħieħ, pero tistaw taraw id-differenza bejn il-komplikazzjoni ta' din is-sena u il-problemi il li kien hemm qabel illi din id-darba kien hemm eh, eh, inqas eh, problemi u din hija ħaġa li rridu nikkonsidrawha. Grazzi. Fuq il-paragrafu 11 fuq il-lezzjonijiet illi aħna tal-limna meta jiġri illi tiġi konsidera, l-istituzzjoni tiġi konsiderata solida un bat wara jkolla diffikultajiet. U anki fuq il-metodologija biex tagħmel ta evalwazzjoni tal-espożizzjonijiet ta' pajjiżi terzi Oħna nifmu anki xinu rwol ta' tijak fl-IBA. Sven. Eh, da' xajn diffiċli. U, ma tantx nista' ngħid ħafna għax konfus nħosni. Jina niprofa namel mistoqsija tiegħi, l-ewwel biex niprofa namel follow-up u dak li għal Fabio u veru li mem lebda mandat għal protezzjoni tal-konsumatur l SSM, però il-fatti li memx protezzjoni tal-investituri għal tal-konsumaturi jista jkolla uh, eh, instabilità u konsegwenza fuq il-prudenzjali u e, e, nishtiq nkun naf jekk inti etkom taħdmux fuq dan il-problema. U t-tini punt, jina rajt fil-rapport annuali u nishtiq nifraħlek għal din l-ewwel sena. Fuq il-paġna 32 inti kon qed li inti li intkom zittu bi 30 punt bażi il-ħtiġijiet bejn l-2015 u l-2016 u jiena nistaqsi jekk din hiex kwistjoni proċiklika fis-sitwazzjoni attwali tal-Eurozona, nixtieq nifhem kif inti <clears throat> tikkonsidera dawn il-differenzi fil-situazzjoni makroekonomika tal-istati membri differenti fuq il-Germania, nishtiq najt li l-Bundesbank diġa għalet fil-rapport ta' stabilità illi 30% tal-self fuq id-djar u ma' motija għal iktar minn 100% tal-valur tal-propieta illi miex ħaġa solita fissu eh, eh, ġermanis tal-djar. U mbagħad minn itra ta' lobbyists eh, smajt li diġà qegħdin tapplikaw eh, firda fil-ħtiġijiet tal-pilastru 2. Kif tista' tispjegali kif tagħmluh dan fid-dettall u li ma panti tħoss li hija vinkolanti u, u, u li ma hija l-parti li intom tħossu li mhijiex vinkolanti anki jekk għatem daqsxejn kjarifika li għad irid tissir, ma nistax nifem kif il-pilastru numru 2 jista' jiġi maqsum f'parti vinkolanti u f'parti mhux vinkolanti. Much for these questions regarding uh, Grazie Grazzi ħafna fuq dan il-kommenti dwar it-tieni pilastru u il-possibilità ta' prosiklikaliti. Mela, il-medja ta' kriterji tal-tini pilastru żdiedu b-30 punt bażi din is-sena. Nistanżit ukoll illi il-maġġoranza tal-bankiera illi urawni il-kriterji tal-tini pilastru diġa kellhom dan il-kapital Ġifiri ma kienx hemm bżonn ta', ta kriterji addizzjonali ta' kapital. Apparti minn hekk kien hemm numru ta' pajjiżi fejn il-banek għandhom kapital tajjeb u l kriterji tat-tieni pilastru ma kienux daqstant eżattu, ma kienux ma kienx hemm eh, ħela taħin ta' jekk għandhom xikunu ta' 8.5% jew 9.5%. Meta l-banek kienu iktar minn 10% per eżempju, dan ifisser ħafna rata ta' 40% meta għandna dan 30 punt bażi. ma kienux qegħdin jitolbu għalek kriterija kriterji għattini pilastru biex ikunem iktar approċ konsistenti. Minn flok 10% forsi kienu 8.5 jew 9.5. Din kienet kustjoni teknika minn ebda konsegwenza. Inqas inqas minn 10 banek ma kellhom il-dawn il-kriterji ta' kapital. Din id-deċiżjoni ttieħdet bħalissa u iżda l-maġġoranza tagħhom diġà kisbu il-profit meħtieġ biex ikopru dawn il-kriterji addizzjonali taħt it-tieni pilastru. Ma naħsibx illi dan iwassal għal eh, kustjonijiet ta' kwistjonijiet li huma proċiklikali. Mela, il rigward tal-livell tal- prezzijiet tal djar u l-appartamenti fil ġermania aħna għanna forum fir-rigward ta' miżuri makroprudenzjali. Fuq is-self eh, aħna dejjem niddiskutu dawn l-affarijiet u affarijiet importanti ħafna lina. Dan għalhekk qed jiġi ikkonsidrat mhux għax tiħat azzjoni fuq livell Ewropew imma għaliex il-miżuri makroprudenzjali huma fidejn il-supervizuri nazjonali u aħna inserku dawn il-miżuri nazjonali li jittieħdu jew li ma jittieħdux biex il-Bank Ċentrali Ewropew kun jista' jintervjeni. Nista' ngħid ukoll illi il-counter cyclical buffers illi ġew adottati mis supervizuri nazzjonali qegħdin fil-livell zero Fir-rigward tal-litra minn grupp ta' pressjoni minn iċċer tal-li ma' litra ettajt. Għax nċerba ħafna ittri, forse tistaw t-publikaw, mux dawn ikunu interessanti għal kulħadd. Ma, ma nafx kemm din hija dejari għax nibdew nirċevu iktar minnhom jekk jaraw li hemm il-possibilità li jiġu pubblikati ħafna minnhom ċertu waħda huma pubbliċi. Dak li għamilna s-sena l-oħra meta aħna kellna diskussjoni li tirrigwarda is-sreb pilastru biex ma jkunx hemm dan l-aspett proċiklikali. Wara l-eżerċizzju tagħna eh, għal 25 punt bażi għal kull bank fi żona SSM naqqasna l-eżerċizzju tagħna għal 25 punt bażi għal kulħadd. Ħassejna li dan kien l-aħjar bilanċ. Aħna nsejħulu early warning reissue. Ġifieri dan għandu x'jaqsam mal-gwida li hija spjegata fil-dokument tal-Kummissjoni Ewropea. Dan ifisser illi il-banek jafu li jekk ikunu qed joqorbu lejn il kriterji ta' tieni pilastru u fil kwistjoni tal-early warning ratio u kunu qed joqorbu lejn il-kriterji ta' tieni pilastru jirċivu tra minn għandna ta' twissija għaliex eh, nafżawhom li qegħdin viċin wis u naqsaqsu x'inhu x'inhi l-opinjoni tagħhom fuq kif jistgħu jirkupraw is-sitwazzjoni tagħhom fir-rigward tal-kriterji ta' kapital. Din hija l-proposta. Il-dokument tal-Kummissjoni li għadu maġiċ analizzat mill istaff ta'kom, għadu maġiċ diskuss ma' l-Bord ta' Supervizjoni, imma qed joħadna f'din id-direzzjoni. Iżda dam di mux riżultat ta' ittra minn grupp ta' pressjoni. Meta kellna dawn il-livelli adekwati, xtaqna li kolna d-dan il-zida ta' 30 punt bazi li kienet l-aktar ħagġa raġonevoli. U għalek għamna dan l-eżerċizzju ta' early warning reissue. Grazzi tassew, jgħid president Aħna nilqaw il-verifika tal-Kommissjoni. U mux u mux neċessarjament skont dik litra li jisemmi grazzi, sur Valli, grazzi, sur President. Jina u koll nistiħab mal-kollegi biex nuri eh, simpatija lejn il-vitmi tal dawn attakki għanna nieħdu reazzjoni u naqbel li għanna inkomplu biex xogħol tagħna. Għandi xie mistoqsijiet xnamil l-SSM, mela, rigward l-SSM. Bħalma rajna minn bidu tal-kriżi l-istituzzjonijiet Ewropej fukaw fuq l-evalwazzjoni tal-riski tal-banek. Fukaw iktar fuq riskju ta' kreditu minflok riskju finanzjarju u dan wassal għal ċertu sistemi illi għalek kellna banek fukati fuq l-ekonomija reali pal-Italja u mux fuq il-riskju fuq sistemi bankarji li huma iktar ta' riskju minn dawk tal-Ewropa ta' tramuntana pal per eżempju bħal Ġermanja u Franza li għandhom banek fuq riskju finanzjarju aktar oli. U anke dak li votajna fuq fil-Parlament hawnhekk fuq l-Unjoni Bankarja qed tissemma l-asset level tier u fuq l-evalwazzjoni tal-SSM biex nippruvaw inqisuhom iktar fil-kwistjoni tal- riskju ta' kreditu għaliex inkella ser nispiċċaw konna istituzzjoni finanzjari li pattu għal problema anke jekk mhux huma tikkawżaw il-problema. Hemm xi ftit rieda biex nippruvaw insolvu il-problema reali ta' riskju finanzjarju jew irridu inwaħlu fil-kreditu u ma narawx x'inhu uh, xinu xinu jatassaw il-problema fuq livell bankarju. Iġifiri fuq eh, assi ta' tielet livell. Issa fuq non-iskri fuq titoli tal-istat. Din is-sistema wkoll jista' jkun tikkastiga ekonomiji u sistemi bankarji li diġà eh, batew minħabba l-kriżi u ma nafx jekk nużaw jekk nużaw dan l-approċ u x'ser u x'ser wasal għal iktar kriżi fis-sistemi bankari li huma diġà dajfa. U forsi ipattu għalli għal-banek li mumiex il-kawza tal-problema. L-ħar punt, palissa qed tissemma wkoll il-fużjoni tal-ċertu banek fl-Italja u eh, qed jintqal li l-fużjon ta' dawn il-banek tista' twassal sistema bankarja iktar f'saħħitha min-naħa l-oħra l sistem qed tajt illi żewġ affarijiet dajfa jekk fl flimkien ser ikkawżaw xi ħaġa iktar dajfa. Tista' twieġeb f'dan ir-rigward grazzi. Grazzi tassew Inti semmejt li nifokaw iktar fuq ir-riski ta' kreditu milli fuq ir-riski finanzjarju. Ma fil-verità le aħna nifokaw fuq kull tip ta' riskju għal-banek. U infatti kellna verifiki tal evoluzjoni ta' su ovvjament inqas numru ta' banek kellhom dan it-tip ta' riskju ġifiri kienem inqas, kien inqas viżibbli dan it-tip ta' xogħol iżda il-metodoloġija li aħna użajna l-evalwazzjoni ta' trading risk u riski fis-suq kienet waħda pjuttost eh, stretta l-evalwazzjoni li għamilna aħna. Aħna konsidrajna kull tip ta' riskju bankarju u evalwajna x'inhuma il riski komuni bankarji għaliex dan huwa part importanti ħafna tax-xogħol ta' Bord ta' Supervizjoni. Fuq il-riskju sovran semmit il-ħtieġa ta' proċess inkrementali naqbel 100% din hija kwistjoni diffiċli U din hija bħal eh, non-performing exposure għaliex hija kwistjoni sensittiva u diffiċli u għanna situazzjonijiet differenti u diffiċli u koll u dak li qed nagħmlu aħna qegħdin nieħdu żmien tagħna l-kumitat ta' Basel u koll qed jaħdem fuqa u sar joħorġu proposti. Il-Parlament Ewropew ukoll ikollu jiddeċidi dan kif se jiġi implementat intom il-leġislaturi mhux aħna intom li tfasslu ir-regoli, aħna għandna l-għodda li nindrasaw dan il-problemi, imma l-għodda nirċevijom minn għandkom. Ma nistax jina nibdel ir-regoli. Namel supervizjoni skont ir-regolamenti li jeżistu. Fuq il-fużjoni li semmejt inti fuq il-banek taljani, naħseb illi dinija bitċa xogħol importanti ħafna u trid tkun waħda ta' suċċess, importanti li tkun waħda ta' suċċess. Għaliex jista' jkun tkun l-ewwel waħda minn ħafna. Il-koll nafu f'pajjiżi oħra n numru f'numru ta' pajjiżi in-numru ta' mergers li kien hemm li waslu għal situazzjonijiet għar jew situazzjonijiet diffiċli għal banek ta' li kienu parti minn din il-merger qed naħdmu tajjeb ħafna mal-kollegi tal-Italja u irridu li kolna il-kriterji adegwati mhux iktar milli hemm bżonn imma lanqas inqas il-bank irrid ikun f'saħħtu dan se jkun it-tielet bank taljana lek irrid ikun f'qada li tkun simili għal dawk għal banek l-oħra aħna dan ma nistawx eh, eh, nqablu ma pajjiżi oħra. Din hija raġuni għalfejn qegħdin nagħmlu xogħolna ta' supervizuri. Aħna nilqaw dawn il-mergers li bejn il-banek fl-Italja imma jridu jkunu ta' suċċess. U hemm ukoll kriterji ta' supervizjoni li jagħmlu sens nittama li qed dawn l-affarijiet jinftemu tajjeb jista' jkun illi il-kriterji tal-Bank Ċentrali Ewropew jiġu aċċettati u qrajt f'gazzetta Taljana jiena m'għandix is-seta ta' fuq dawn id-deċiżjonijiet. Hemm hemm konsens jekk mhux maġġoranza assoluta li tappoġġa il-kriterji li qegħdin nipproponu aħna. Grazzi onorevoli Balz. Grazzi anke. Grazzi ħafna Sur President. Għandi żewġ mistoqsijiet li nixtieq insaqsi lis-Sinjura Nui. Minnaħa il-Bank Ċentrali Ewropew reġa naqqas ir-rati tal-interess tar-referenza fuq livell baxx li qatt ma qabel u aħna qegħdin naraw li t-figuri sa ikunu iktar negattivi bħala kap tal-SSM aħna rajna li kellu jkun hemm firda bejn politika monetarja u l-politika ta' kontroll li fil-fatt tista' twassal għal iktar kritika, possibilità ta' kritika għal din raġuni naħseb li permezz tal-politika monetarja lura urad nipposponu il-riski għawek fuq il-investituri privati jina naħseb illi il-mċertu banek li għatisbu diffiċli li jibqaw kompetittivi kif nistaw nżommu diversifikazzjoni għaddeja u t mistoqsija u dak li għandu xaqsam l-autorita wahdanija ta' rizoluzzjoni jina naħseb illi għed nitkelmu fuq minimu ta' 8% jiena naħseb li l-emre u l-sarbi rridu jaħdmu fl-imkienu naħseb l-opinjoni tiegħi rridu jiġbdu ħabel wieħed. L-istoqsija tiegħi inti u l-kollega tiegħek is-sinjura ma' sinjura Kuni xiġifieri kif beħsibek taħdem, kif blessa li tgħinha. Grazzi tassew ta' dawn il-mistoqsijiet fuq il-level ta' interess Jiena ma nistax nikkommenta fuq il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda għal banek qed naraw eh, din il-problema din l-sfida ta' profitta biex wieħed jagħmel profit minħabba ta' interess. Dan però jista' jkollu ċertu vantaġġi għal kwalità ta' risku ta' kreditu li hija ta' problema n-numru ta' pajjiżi grazzi għal din is-sitwazzjoni u min qed jissellef iktar jista eh, ħares lejn dawn il-performance exposures dini opportunità wkoll għal banek biex jaħsbu fiktar dettal fuq is-sostenibilità ta' dan il mm, ta' dan il business model. Jekk inħarsu lejn ir-rexxo tal-ispisa meta mqabbla matħul, fiż-żona euro dawn huma differenti ħafna, iżda ħafna drabi huma pjuttost għoljien. Dan għalhekk jissuġġerixxi li hemm lokal iktar effiċjenza biex nindirizzaw il-persuni li qed titpoġġa fuq il-profitabilità minħabba livelli tal-ta' interess. Anke l-aspett ta' digitalizzazzjoni dejjem iktar konsumaturi speċjalment il-ġenerazzjoni zazuwa li qed titlob għal dan it-tip ta' servizzi bankarji. Il-banek għalhekk iridu jevalwaw is-sitwazzjoni u jimxejn din id-direzzjoni għaliex inkella ser ikollhom eh, din l-isfida minnaħa tal-fintech id-digitalizzazzjoni għaddejja brata maġla fuq ir-riżoluzzjoni u id-definizzjoni tal-MRL mill-autorità tal-riżoluzzjoni unika aħna irridu naħdmu fl-imkien mal-Single Resolution Board irridu natuhom l-informazzjoni kollha meħtieġa biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom. U jekk maħniex ċerti fejn huma l-limiti ta' x'jeħtieġu u x'ma jaħtiġux, irridu nkunu ġenerużi u niżguraw li aħjar ikollna iktar milli inqas. Din hija xi ħaġa li faċli ssir l-kikoni kien wieħed mill-membri fundaturi tal-SSM nafu l-xulxin tajjeb ħafna taf kif jaħdem l-SSM u x'inhuma l-possibiltajiet tal-SSM Aħna nitkellmu ħafna flimkien. Naħseb nitkellmu darbtejn jew tliet darbit fil-ġimgħa. Jien naħseb li din taħdem tajjeb ħafna. Tama għadif s li kolna fija aħna sana ilu għadhom kemm komplew għadhom kemm nistgħu l-ewwel sena tagħhom eh, dan il-bord. Aħna se nagħtuhom il-lajnuna kollha li jeħtieġu. Grazzi. Per Mono. Grazzi tassew tal-li edha eh, maħna unek l-lum l-ewel net f'din il-ġurnata ta' krizi il-grupp tijaj li jennef u jina stess nishtuq nuru Eh, l-kondoljanzi tagħna mal-vitmi. Il-leġislazzjoni tal-Unjoni Bankarja l-aktar ħaġa importanti hija s-sigurtà tal-konsumaturi fil-banek. Xi tajt inti dwar dawn il- il-djum fil-banek li kunu second rank eh, u xinadu kol dwar id-djum personali li jistaw jaffitwaw l-banek. Għedin iżommu il-titoli taħħom iktar minn parteċipanti oħra fissu. Dan jista' wassal għal ċertu paniku kif rajna x-xar li għadda minħabba ċertu bonz minn istazzjonijiet importanti ħafna minħabba regoli ta' bajin. Fl-Italja edin iżommu dawn is security sakemm imbagħad jisparixxu f'bank li jkun falla. Ser ikkona dan l-affett kollu minħabba regolamenti Ewropej, dan qed jaffettwa l-kontribwenti tat-taxxa. Dan għal dan id-dejna l-iktar jkun meħtieġ għal kull <coughs> bank u dak li jkun persona tkun xtara xat id-dar se tkun Eh, qed fadan dan id-dejn u ma taħsbux illi id-dejn bankarju subordinat għandu jkun sekundarju u forsi il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jirrakkomanda ċertu linji gwida imma jista' jkun li qegħdin jagħtu iktar priorità lil banek privati mill-ċittadini tagħna. Ħanwieġeb l-Ingliż għal mistoqsija tiegħek biex niftijem minn iktar persuni. Is-sigurtà tal-konsumaturi tal-banek hija kwistjoni importanti ħafna. Dan huwa aspett importanti ħafna. Iżda, il-leġislaturi ma tawnix lili din ir-responsabilta l awtoritajiet tas-suq f'kull fit il-pajis huma dawk li jiddeċidu xista jiġi offrut lill-konsumaturi u lill-investituri, mod partikolari għall ekwita u anke wkoll għal tipi oħra ta' prodotti. La darba jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet u jekk dan għandhom ximbijaw l-retailers jew l-autoritajiet li huma responsabbli protezzjoni tal-konsumaturi jridu jiżguraw li ma jkunx hemm bejħ ħażin jew li jizvija l-konsumaturi. Irrid ikun ċar jekk min qed jixtri u wiex awtorizzat li jixtri dan il-prodott u jekk ikun soluzzjoni adekwata din hija responsabbilta importanti ħafna U qed nitkellem mill-esperienza tiegħi stess, għaliex wara l-2010 jiena kont responsabbli għal din il-kwistjoni fi Franza. Iżda dan ma jagħmilx parti mir-responsabbiltajiet tiegħi u għalhekk jiena mandi lebda ħaddim miegħi li jista' jaħdem fuq dan ix-xogħol għaliex dan ma jqax taħt responsabbiltà tiegħi. Hemm ukoll istruzzjonijiet oħra bħal leżma li t setax il-pajjiż kollu komu, anke l-Ewropa kollha kemm hi, u awtoritajiet bħal dawn li jistgħu jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Probabilment l-Unjoni ta' Suq Kapitali li qed tiġi żviluppata sertejn biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri Ewropej. Il-Bank Ċentrali Ewropew jista' joħroġ rekomandazzjonijiet le ħadd ma jista' ħadd mu se jifhem jekk aħna nippruvaw jew nibdew ninvadu territorju li mhux tagħna, nagħmlu affarijiet li mhumiex taħt il-kompetenza tagħna dak li nista' ngħidilkom illum huwa illi l-investituri għandhom ikunu informati kif suppost, iva, u m'għandhomx jixtru prodotti li ma jifmux. Naħseb dan huwa dinja regola bażika li importanti ħafna jekk inti ma tafx qed tixtri, tixtrijiex. Da sekk sempliċi l-ħaġa. Iżda mill-bqija jiena minix responsabbli ta' dan il-biċċa xogħol sensittiva, imma lesta li nejn il-kollegi li forsi eh, għandhom din ir-responsabbilta. U infatti jiena dil-ġimgħa stess, anzi l-ġimgħa l-oħra, kelli laqa mal-kollegi ta' Ezma, Steven Major, u id diskutajna aħna din il-kustjoni. Jena għetlu illi kont qed niddependi fuqu biex jiżgura li l-investituri jifmu illi aħna tħalna f'qasam differenti fuq l-implementazzjoni tal-BRD u il-potenzjal ta' bailing għall-investituri dan ifisser li id depositi sa' 100.000 euro ikunu inklużi daqshekk. Thank you, Jakob von Weissecker. Yes, thank you very much. Grazie ħafna. Jena naħseb li huwa sinjal tajjeb li f'ġurnata bħal di xorta waħda aħna qegħdin immexxu dan l-ismih verament interessanti. Sinjura Lewin, f'dan il-kumitat matul is-sena 2016 aħna ħankunu qegħdin niddiskutu is-suġġett EDIS, jiġifieri l-iskema ta' l-assigurazzjoni u depożitu u f'dan il-kuntest aħna nkunu qegħdin niddiskutu jekk hemmx bżonn ta' tnaqqis ta' riskju għas-sistema bankarja jien għandi xi ftit mistoqsijiet nixtieq insaqsik f'dan il-kuntest. L-unet jekk inti taħsibx xilli veru hekk għandna nagħmlu, jiġifieri jekk aħna sabiex nindirizzaw periklu jew teddida morali jekk għandniex fil-fatt eh, xed jiġri rridu naraw eżattament kemm ħankunu ġenerużi rridu naraw ukoll jekk dan x'ħajkun hemm xi dispożizzjonijiet għal Emrel u koll u dak li fil-fat intqal minn Dijsselblom. U dak li rridu namlu anka fuq is-sovereign exposure. mistoqsija speċifika għalik ġifiri li sujġet li huwa l-iktar għal-qalbi il-riforma tal-banek u jina smajt li dan l-ħar baden baden inti għamil prezentazzjoni l-entrepreneurs fil ġermania fejn inti ktibt illi qed tansi illi riforma bankarja hija xi ħaġa prominenti u inti ta' wkoll bħala mod ta' kif aħna nistgħu ikollna cross subsidy bejn attività iktar ta' riskju nixtieq inritolbok sabiex tikkummenta fuq l-użu ta' dawn ehm, l-istituzzjoni tu dawn il-riformi kif konna bżonna ġifiri mistoqsija tiegħi hija dwar it-tnaqqis ta' riskju fil-kuntest tal-għajnuna li qed tingħata. Grazzi. Grazzi. Aħna naħsbu li dan huwa l-palistru li kien nieqas naħseb li importanti jina naħseb li fil-fat rridu nibbażaw fuq ir-riskju. Aħna naħsbu li fuq il-tqassim ta' riskju li nibnu l-edis fuq il-tnaqis ta' riskju dan għandu jisir fuq livell parallel. sabiex ikonna edis jaħdem tajab importanti li nqisu l-pozizjoni ta' tluq għal din l-iskema ta' garanzija. Aħna naħsbu wkoll illi il-tnaqis tar riskju fil-settur bankarju xi ħaġa eh, importanti u risk reduction u risk sharing huma żewġ elementi importanti ħafna. U m'għandhomx ikunu l-prekondizzjoni dak li huwa importanti huwa illi konna timeline għal ftehim illi kuna jaħdem bisħieħ. U il riforma strutturali, il-vantaġġi ta' separazzjoni. Jiena naħseb illi qabel il-kriżi kien hemm problemi minħabba l-attivitajiet kummerċjali illi kienu qegħdin isiru. Il-banek illi kienu mill-quta bdew jippruvaw inaqsu b'mod sinifikanti allura din it-tip ta' operazzjoni. jekk il-profitabilità ħad tkun taħt pressjoni kbira illi tappoġġa din it-tip ta' operazzjoni tista' tiġġenera iktar profit illi jinġabar mala iżda fl-istess ħin dan jista' jkun ta' riskju li jista' jwassal ċertu ammont ta' telf partikolari. Jiena naħseb illi dak illi jgħat isir fil-Ġermanja u fil Franza kif ukoll f'pajjiżi oħrajn huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nagħmlu dan kollu minħabba illi aħna fl-Ewropa għandna operazzjonijiet ta' retail u għandna wkoll dan il-blok kbir tal-operazzjonijiet ta' market making illi jistgħu jimorru l-attivitajiet ta' trading iżda f'dan il-każ il fonti ta' din l-attività jistgħu jkunu iktar għaljin l-ispejjeż sal konsumaturi ħajkunu qed umulhom ħafna iktar ħajkun hemm inqas attività. U bħala parti mill dak is-sistema bankarja kummerċjali din ħaġa importanti wkoll. Issa illi aħna f'pajjiżna kellna ħafna opinjonijiet verament sodi fuq dan dak li aħna pruvajna nagħmlu huwa li superviżuri qegħdin jgħidu fejn qed ikun hemm bżonn li fil-fatt issir din il-firda u fejn forsi ma kienx. Grazzi, naf li hemm mistoqsijiet oħra, sfortunatament aħna m'għandniex iktar ħin, provanx beres. Grazzi, Sir President, aħna edin għawek sabiex nitkelmu kol fuq il-reforma tal-IFRS l-issa. Unaħseb li iktar ma naħseb fuq din il-ħagġa, iktar naħseb li dan l-standard tal-kontabilta kien infassal sabiex jammel tajjeb tħassib tal-banek. Missa dwar l-assigurazzjoni jiena naħseb li għanna mpoġġu l-implementazzjoni tal-standard fuq eh, mux daqsek f'moħna għanna standards illi huma iktar maħsuba l-ħtiġijiet tal-assigurazzjoni. iżda għanna daw iż-żewġ setturi aħna nafu x'inhu bżonnijiet tagħhom, iżda jekk inħarsu l-investituri li jinvestu fuq perjodu iktar twil ta' żmien, naħseb li hemm daqsxejn tankwiet fuq il- il bajet proċikliku li jista' jkollu l-IFS dissa, speċjalment fl-evalwazzjoni tal-investiment fit-tul taħt l-aħjar kondizzjonijiet. Jiena naħseb illi forsi tista' tħarsu lejdan kollu mill rispettiva bankarja, però naħseb li intom għandkom viżjoni kompleta u ċara ta' tal-fatt illi l-IFRS dissa u ta' tħassib importanti li nqisu wkoll il-problemi illi aħna jista' jkollna fl-implementazzjoni tal-standard. Jiena għandi viżjoni inqas pessimistika minn ħaddieħor fuq l-IFRS disa naf illi hemm min jaħseb billi l-użu tal-fair value accounting ħaj jekk nużaw iktar din is-sistema u regola ġdida tal-IFRS disa. Dan mhuwiex il-mod ta' kif aħna naħsbuha fil-Bank Ċentrali Ewropew u anka dwar l-istrumenti finanzjarji, aħna minnaħa tal-Bank Ċentrali Ewropew naħsbu li l-modell ta' telf tal-kreditu taħt l-IFRS. Dissa huwa kompromess tajjeb bejn l-anijiet ta' trasparenza salvagwardja tal stabilita finanzjarja. Ħana naħsbu li l-modell il-ġdid jekk ħajkun implementat sew għandu jirriżulta farfien aħjar tal- telf tal-kreditu u naħseb li dan jista' jgħin ukoll niġġieldu kontra il-proċikliċità tal-IFRS disa. Dwar il-hedge accounting għanna naħsbu nistennew illi il-modell ta' hedge accounting ġenerali jista' jnaqqas il-volatilità billi jistendi il-possibilità ta' strateġiji tal-leġing li jistajjen l-investituri fuq periodu twil ta' żmien aħna għanna viżjoni favorevoli favur la jaffarez dissa sabiex nikkonferma Nista' ngħidilkom ukoll li hemm numru ta' banek il ma tantx huma kontenti dwar l-affarijiet stessa. Hemm bissa kbir li fil-fatt dawn il-banek issa jridu jqisu iktar dak li ġara u d dimensjoni ta' stabilta' aħna qegħdin nikkontrollaw mill-qrib l-implementazzjoni tal-IFRS 9 minħabba illi aħna irridu tranzizjoni komda u tajba ma nixtiequx li konna banek li f'daq waħda jirrealizzaw li kellhom jintroduċu iktar dispożizzjoni taħna l grupp ta' ħidma qed naħdmu l-awdituri wkoll ħalli nkunu nistgħu nifhu perfettament x'inhuma l-konsegwenzi Jiena naħseb illi ninsab ottimista fuq dan kollu, naħseb li jkun tajjeb jekk il-Parlament Ewropew kun jista' jappoġġa dan l-standards ħalli naraw li l-banek qed jieħdu impenn li jina mwet nati it-tort li l ħad tinti jattatina l-opportunità li aħna nejdulkom xinja l-opinjoni tana u għed nejdulkom. Kultant ikun hemm ċertu banek li jgħidulna la qegħdin jimponu fuqna la jaffer disa u d-deċiżjoni qas biss ittieħdet u qed jaġluna. Jiena naħseb illi malli d-deċiżjoni tittieħed naturalment ikun iktar faċli għalija sabiex nimponi iktar fuq il-banek illi jifmu illi jridu jagħmlu xi ħaġa, jirħejju ruhom tajjeb. Grazzi ħafna Ramon Hervi. Grazzi ħafna. Sinjura Nwina nixtieq insaqsik ta' mistoqsijiet dwar il-possibiltajiet li l-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew daw l-aħħar ftit xhur u snin kellhom konsegwenzi fuq il-klijenti u dawk in-nies privati li qegħdin ifadlu fil-banek. U dan qed isir fuq tliet aspetti differenti. L-ewwel nett il-fatt li hemm klawżoli ta' zero anke fil-mortgages tar-rati tal-interess ħalibek jevitaw li rati tal-interess ma jkunx negattiv jibdew jistabilixxu fil-mortgages dawn din il-klawzula zero. Issa jien ma nafx jekk inti għandek xi opinjoni fuq dan partikolari. It-tieni aspett huwa l-possibilità illi eh, issa hemm ċertu banek illi qegħdin jitrasferixxu ċertu interessi negattivi lil dawk li qegħdin ifadlu f'dawk il-banek u eh, il-banek qegħdin ibatu minħabba dawn ir-rati negattivi u tielet net f'ċertu pajjiżi bdejna nistabilixxu il-possibilità illi aħna inkopru operazzjonijiet anka fil kaxa tal-banek fil-cashiers, jina naħseb illi jissa dak li jenix xtiq insassi kwa fil-fatik inti għandek xopinjon fuq dawn it-tlet aspetti li semmejt, grazzi. Well, uh, first of all, uh, the supervisory board uh, Grazzi ħafna, il-Bord ta' Supervizjoni jgħat jipprova jifhem id-19 il-mod differenti ta' kif jingħataw il-programmi ta' self, għad-djar, għal-mortgages, ġifiri u il-sistemi differenti tal-pajizi li din diġa problema fija nifisa. U parti minn hekk jiena nifhem ukoll il-differenzi li aħna għandna fl-interess li qed jieħdu il-banek. il banek Il-kwistjoni ħarija hija l-protezzjoni tal-konsumaturi. U fl ħar mill-aħħar jiena naħseb illi għall-awtoritajiet nazzjonali din hija kompetenza tagħhom mhux tal-Bank Ċentrali Ewropew. Issa lina l-Bank Ċentrali Ewropew aħna nitkellmu iktar fuq il-kompetu tagħna ta' supervizjoni. Jiġifieri x'inhuwa il riskju għal banek għall iżvilupp ta' din il-kwistjoni. Hemm riskju ta' kreditu X'tib ta' monitorat aħna għandna għal din il-kwistjoni ħalli namlu x-xogħol tajjeb ta' supervizuri. Għalissa il-riskju tal-kreditu tal-profitt mhuwiex qiegħed jiġġustifika illi tittieħed azzjoni partikolari min-naħa tagħna. Jekk is-sitwazzjoni tinbidel naturalment aħna jeħdu l-azzjoni li hemm bżonn, però mill-perspettiva ta' supervizjoni x'nu ma' riski għal-banek pereżempju, kif aħna qegħdin nindirizzaw dan kollu. U għal-banek forsi għandna riskju ta' kondotta hawnhekk jekk pereżempju jkun hemm beħ negattiv u l-protezzjoni tal-konsumaturi ma tkunx eh, riflessa tajjeb naħseb illi umbat għajkonna wkoll l-element ta' conduct risk. Grazzi ħajkonna nikkonkludu għawek ma tantx faddilna ħina l-kaċ tiegħi jiddispjaċini iżda raġunijiet ovvji. Aħna domna daqsxejn bid-diskussjonijiet. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd u l-Sinjora Lui li għacċettat li aħna jkonna dan ismieħa kif eh, xtaqna ħajkonna fil eh, ħajkun l-qalimis fil-14 eh. ta' ġunju aħna flimkien ma' sinjura koni kan istednu sabiex jikonna diskussjoni bejnietna. Pero għalissa nishtiq nirringrazzjak għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet grazzi ħafna għax-xogħol li għamilt ukoll għal matul din l-ewwel sena tal-attivitajiet. Grazzi ħafna. bah, il va falloir camper au, <laughs> il va falloir camper au Parlement alors.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 it's your decision. Yeah. No, dear colleagues, uh, um, I think we gave a good sign uh, keeping our point in the agenda. Grazie naħseb illi aħna illi e aħna komplejna ma' xaltan issa numru ta' raġunijiet uh, prattiċi aħna għanna rapporter li huwa uh, inkarigat mill-kwistjoni ta' sigurtà huwa impenjat naturalment bosta membri oħrajn ma jistawx jattendu. Allura nipproponi li aħna nipposponu dan il-punt ħalli bekk ikonna diskussjoni kif suppost ma' tim ta' negozjati. Naħseb illi din ta' jala l-aħjar deċiżjoni nistgħu nieħdu. Naħseb nistgħu nikkonkludu l-laqa issa. Għalissa l-laqa ħan terġa' tibda fit-tlieta iżda naturalment ħan ikkuntattjakom illi unajdulkom xkienet id-deċizjoni tal-Parlament Ewropew. Sur Fox, jek jieġbuk. Grazzi ħafna. Naf illi kollegi tagħna tal-IBA ġew hawnhekk u għamlu l-isforza biex jisiru għawek. Jiena ma nafx kemm MMPs illi ġew biex ikellmu l-IBA. Jiena fos dawk illi qegħdin eh, emmek. u allura jiena naħseb li għandna nkomplu bir-xogħol tagħna bħal normalment ma nistax nifhem għal fejn tipposponi din is-seduta. I did an consultation with Iva, jiena għamilt konsultazzjoni mal-koordinaturi u naħseb illi fil-fat dan hemm numru ta' MEPs il mhumiex hawnhekk u hemm numru ta' nies ukoll li jridu jaħdmu mal-kummissjoni. Kummissjoni mhix qiegħda preżenti. de waslu. Ġifiri, il-raġuni għalfejn inti għat pospon diskussjoni hija minħabba Manda xiex taqsam ma' terroristi, minħabba l-rapporteret muxija ta' wek. Le, ovvjament, li għanda xtaqsam. Minħabba ċirkustanzi li għadin fihom. U speċjalment minħabba l-fat illi il-Ministru Tajjani illi fil-fatt qed naraw li ħafna mill-membri li qegħdin hemmhekk mhumiex prezenti? Maħabba din id-deċiżjoni.